Il-President. Inkomplu is-sessjoni għanna il dokumenti tal-bira li ġawim asma, għandkom xie kommenti dwaru. Iva, għaw xaħat, senjur. Grazzi merci, monsieur. Grazie ħafna, President. Għandi fuq il-punt sitta tal-minuti, ġifiri, il-kondizjonijiet li aħna kena sibna ruħna fuqom biex nirratifikaw dan il-ftajim tal-Assoċjazzjoni ma' l-Ukranja. Jena naħseb li kif anki jgħid so il-rapport tal-minuti kienem effett li l-intervent diretta ta' personalità politika minn barra, anki parlament barrani, ġifiri kien impressjoni ġmila li saret fuq l-assembleja tagħna. Jien naħseb li dan biddel il-mod ta' kif kieku konna se nivvutaw. Għalhekk din nixtieq li ngħidlek, nitolbok li dan il, dawn il-minuti nerġaw nivutaw fuq biex naraw eh, kem jaqblu miegħi. Iġifiri biex naraw dan eh, dawn il-minuti u miex eżattament kif għandhom ikunu. Grazzi. Volevamo mettere poco adesso, voglio.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 President, biex inħalli fej eh, spiċċa sur gonnix, aħna nejdu li fil-xol ta' dan il-parlament kienem min indaħal u ġi influenzat il-Parlament Ewropew meta kon qegħdin nivutaw fuq dan il-ftehim eh, il-ftehim mal-Ukranja, ġifieri biex aħna nridu niċċekkjaw il-votazzjoni u nitolbu li dawn il-minuti jerġaw jiġu ivvutati illum biex naraw zattament kif sar dan l-intħil imma eh, Sinjur ħanejdlek ma kienx hemm intervent estern jiena smajtkom u issa kjoġobkom isimaw lili jgħid il-President ħadd ma ġal li deputati jivvutaw b'ximot jew ieħor, iġifieri ir-riżultat wera li kien hemm min kienet jaqbel il-maġġoranza u kien hemm eh, minoranza li kienet eh, kontra din id-demokrazija naħseb ħadd ma ndaħal f'xi ħaġa il-deputati Ewropa huma liberi jivvutaw kif iridu ma kell eh, ma kienx hemm xi parlament ieħor li influenzhom. Signora fidejk issa. Grazzi ħafna, President. Qabbel ħadna din id-deċiżjoni ġifri qabbel votajna fil-plenarja. Din il-kwistjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni u koll kien hemm il-votazzjoni li saret fil-Kumitat AFET U kien hemmhekk li ddeċidejna li naddottaw il-ftejim u kien hemm maġġoranza għal dan dak iż-żmien ma kenniex eh, ma kenna l-ebda transmissjoni ma xi parlamenti, ma fid deċiżjoni tagħna kienet waħda sovrana dakinhar. Iva, President, biex eh, inkomplinejt, in aħna ma naqblux li il-trasmissjoni ma votajni xfuqa kienem feta kompli ġiet imposta fuqna. Meta l-Parlament Ewropew kien qed jiddebattu jivvota, ħadd ma talabna kridni xi trasmissjoni ġiet imposta fuqna. Jiġifieri hija trasmissjoni li kellha tiġi aċċettata minn qabel monsieur le député, je pense. Jena ma naħsibx li għamilna xi ħaġa kontra r-regoli hawnhekk dak li ġara kienet deċiżjoni sabiex iż-żewġ parlamenti kollhom relazzjoni iktar imsaħħa bejniethom u l parlament tal-Ukrajna ma imponna xejn fuq id-deputati Ewropej qed nitkellmu fuq il-libertà wara kollox. Is-Sinjur. Grazzi ħafna, President. Jiena kont mem, jiena membru tal-Kumitat Afet il-laqa kienet imsejħa ta' malajr malajr u kifet jiena l-bira għas il- il-kumitat stess ma kell eh, l-inte ma kellux u kol l-argumenti tiegħu fuq il-kwistjonijiet ekonomiċi, ġifiri fuq l-istadju ta' kumitat l-affarijiet saru maġla. U għalhekk jiena mħaħaseb u jekk qed nitkellmu hawnhekk f'istituzzjoni demokratika jiena naħseb li minn dan l-iżbal għandna ħafna x'nitalmu imma wara kollox ngħid x'ngħid intom komplu tas u tagħmlu li tridu. Thank you uh, very much. I think... Grazzi ħafna. Naħseb li votazzjoni hija votazzjoni ħielsa, kulħadd jagħmel li jrid jivvota kif irid il-biraħ saret votazzjoni u l-lum mux possibli jimbidlu d-deċizjoni li tiħdet il-biraħ. Jina, naf li għandek pozizjoni differenti minn tiegħi, imma u ma jistax jibiddel votazzjoni d deċiżjoni tal-Parlament Ewropew. Alors, Tajjeb wis mela nivvutaw il-minuti. Għandek xi proposta, sinjur? President, nistaw nivutaw intollu idejna jew inkella namlu votazzjoni nominali. Jina għadni kem saqsejt, intom tridu tamlu xie emendi fil-minuti? Jina nishtiq li nivvutaw fuq il-minuti biex naraw ċeġiġ aċċettat jew le minħabba il-fat li inħoloq preċedent preċedent li jinkwetana il-fat li poġġina, jista' jpoġġina f'komunikazzjoni ma e, parlamenti differenti, ġifiri dan eh, huwa e, pressjoni psikoloġika. Mela, min huwa eh, kontra l-proposta ta' Surgonnix? Għal, mela, min jaqbel mal-minuti? Għat nivvotaw fuq hekk. Iva jgħid il-President tista' titkellem sinjura hekk joġbok, sinjur. U dan huwa mument importanti ħafna għax meta naddottaw ftejimiet internazzjonali multinazzjonali il-minuti iservu ta' provi proviċari. Għalix qed nivvotaw eh, meta laqqas bissaw deputati prezenti. Jista' jagħti il-każ li kunnaw xi punti oħra li servu biex inneħħu dan il-ftehim. Jiena kontrarjament ta' dak li ntqal jien naħseb li dan din il-proċedura tista tħassar il-proċedura il leġizlattiva kollha kemmi. Timmina. Sr. President, signores deputados, on... President, signori, dak li ġara il bira kien li eh, ittieħed vot ġimatej ilu jina konti votajt kontra l-adozzjoni ta' dan il ftejn ta' assoċjazzjoni ma' l-Ukrajna imma ħadd ma sforzani nivvota b'xi mod jew ieħor, ma kien hemm l-ebda pressjoni ta' kif għal kif ivvutajt. Deċiżjoni politika li tieħdet il-bieraħ kienet vinkolanti, kienet torbot minna nfija. Ma dan mux vot li jista jiġi eh, eh mibdul irrevokat biss sempliciment billi ma nadottawx il-minuti, il-minuti jirriflettu dak kollu li ġara. Il-vot politiku li sar il-biraħ uro l-approvazzjoni ta' dan, ġabu l-approvazzjoni ta' dan il-ftajim. Iva, il-riżultat tal-vot mux għet nitkelmu fuq il-kontenut, kienem aspet formali li forsi stajna eh, nżidu, imma il-rizultat tal-vot ħadd ma jista' bidlu iġifri dak li ġi approvat il-biraħ jibqa kifinu, qed nitkellmu biss fuq il-kontenut. Eh, kontenut li wieħed jista' jemenda jżid mal-minuti. mal minuti Ovvjament, il-leġitimità tal-vot ħadd ma jista' jibdilha. Anki il-leġitimità tal-kollegament li kellna ma' Kiev li imman daħal xej fil-libertà tal-parlament, jien ma naħsibx li kien hemm lebda deputat Ewropew li ġi influenzat minn xi ħadd ieħor, il-kull deputat ivvota skont il-kuxjenza. Jiġifieri xejn m'għandu jinbidel u ma jista' jinbidel fuq livell eh, legali jiena naħseb nistaw li dan il-punt eh, nistaw nipposponuh u intukom iktar eh, informazzjoni teknika iktar tard. Ejja immorru issa l-punt li jmiss ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Isimawni, jina qed se nipposponu dan id-dibattitu għax ħan iċċekjaw l-affarijiet Ekk deċidejt issa, ħanimxu. Daqshekk jgħid il-President. Le riżultat di vot Le riżultat di vot Ir-riżultat tal-votazzjoni huwa ċar? Hemm bżonn immexxu jgħid il-President. Għanna ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-epidemija tal-virus tal-Ebola. Għal-Kunsill Issu Benedetto la Vedova. President. President, onorevoli deputati, em,